Tajjeb, mela, Ejjem komplu issa bil-vot tagħna. Jekk m'hemmx kummenti fuq ir-rapport tal-Onorevoli Gressle. Għanna votazzjoni nominali waħda, jekk jiġobkom votaw. u nixtieq li nistieden lill-President tal-Kumitat sabiex jitkellem l-ewwel. Sur President, eżis kollegi. Sur President, eżis kollegi. Bħala President tal-Kumitat jiena intlat minn ħafna kollegi Il-mikrofonu mhux tiqta'. Sir President, ħafna mill-membri qalu li illi fil-fatt irċivew informazzjoni bil-miktub minnaħa tad-Direttur Ġenerali tal-Olaf dwar id deċizjoni leġislattiva d-informazzjoni ma natax lill-Kumitat tagħna għall-istituzzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kolli ngħid il-Parlament ma kienx trattat kif suppost u nixtieq nitlob lill-President sabiex ukoll jinvestiga daqsxejn iktar għalfejn ġara dak li ġara. <coughs> Danke für Grazie Grazzi ħafna, tajjeb ta' din ringrazzjak ta' informazzjoni, aħna ħadna nota ħas, għan nixtiequ li nkomplu bil-votazzjoni. Votazzjoni tar-rapport ta' Gressle, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Die Abstimmung Die Abstimmung ist. Nala, il-votazzjoni. Ir-rapport ma kienx adottat bil-maġġoranza li kellu bżonn. Mela, il-pozizjoni ġenerali tal-Kunsel hija adottata kif kienet. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa l-vot fuq il-rapport tas-sur Gigolt. Naddu għall-ewwel punt tal kien hemm resqam il-kumitat maqsum żewġ partijiet l-emenda numru wieħed ġifieri l-ewwel parti minnu favur minu kontra. Astenzjonijiet. Le, t-tini parti biss hija vot nominali, l-ewwel parti minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minu votazzjoni nominali kieġobkom ivvotaw. votaw s issa magħluqa. Maddiċ. Naddu għattini emenda ni ċebe minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu għall-artiklu 14b, paragrafu 1, punt eh, ċe minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal test tal-Kumitat, votazzjoni nominali. Kieġibkom votaw. Votazzjoni miftuħa. Nala il-vot. Ma ddiċ. Naddu issa għal l-emenda t-nejġibe, minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda li lita minn favur. minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa sabiex votaw fuq il-proposta tal komissjoni kif kienet emendata minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Is-sur rapporter forsi jixtieq jitkellem, sur jgħid jekk jogħġbok. Eżis kollegi, sur President, nishtiq nsaqs biex niproponi vot finali u naddu dan il-kwestjoni l-ura kommissjoni biex nibda il-negozjati ma' kunsil e kif il-kunsil ikun għamil il-sem tijaw f'dan il-qasam u jiddeċidi, joħroġ xi deċiżjoni, grazzi. Forslag up. Grazzi ħafna, rejn fuq dan proposta minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddiet mela issa nimxu kif kien propost. Mela issa naddu sabiex nifutaw minn 22 ta' 27 fuq dawn l-emendi. Votazzjoni mela votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Il-votazzjoni maluqa. Matiċ. Issa, emenda 21 votazzjoni minna l-votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, emenda 26, votazzjoni nominali, miftuħa, kieġakkom. li marruqa ma ditx. Naddu issa l-emenda 28, votazzjoni nominali, anka din, votazzjoni miftuħa, kħiġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Mantiġ. Jena għaddu sabiex nivotaw fuq il-proposta tal-Komissjoni kif kienet immendanta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapporter forsi jixtieq jitkellem. Sur President, jiena nixtieq ukoll illi anke fil-każ tal-emenda ta' qabel dak li skont l-artiklu 25.2 jiena nitlob illi il-votazzjoni aħarija dwar il-proposta leġislattiva nipposponu għalli bekk għana għun nistgħu nagħmlu negozjati mal-Kunsell. Min huwa favur din il-proposta minnkom? Minu kontra? astenzjonijiet din aħjar niċċekjaw daqsxejn. Permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazione maluqa. Għaddit. Mela ħna mxu issa b'dan il-mod. E kif kien propost. Għana nistaw naddu issa rapport li mista sur parnju. Għanna votazzjoni fuq eh, l-emenda Nisa bejn minn favur minn kontra stanzjonijiet għaddit. Ġifiri, t-tini blokk issa jaqa u naddu sabiex nifutaw fuq il-proposta tal-Komissjoni kif kienet emendata bil-votazzjoni minna il-votazzjoni miftuħa kieġob konfutaw. Votazzjoni maluqa għaddiet. Naddu issa għal-vot dwar il- il-rizoluzzjoni leġislattiva, plus leġislattiva votazzjoni miftuħa. produzzjoni issa magħluqa għaddiet. Proset li rapporter. Naddu issa r-rapport ta' Sinjora Podimata dwar it-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji naddu sabiex issa nivvotaw fuq l-emendi tal-kumitat li huwa kompetenti ġifiri minn emenda 1 sa 32, 35 sa 38, 41 sa 54 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit, għaddew daw kollha. Mela, emenda 33 tal-Kumitat minn favur. Minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet, emenda 34. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 39. Maqsma fit tlet partijiet votazzjoni nominali. Nibitaw fuq l-ewwel parti. Votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet, it-tieni parti. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, t-telet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni sa maluqa. Għaddit. Emenda 55 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur, minnu kontra, Astenzjonijiet għaddiet t-tini parti minn favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 58 votazzjoni nominali kħiġab kieġobkom votaw. Votazzjoni s-samaluqa. Ma tiġ. Nadu issa għal l-emenda li jmiss, stawan si jensibu ħansi minnu favur, minu kontra astenzjonijiet ma diċ. Nadu issa sabiex nifutaw fuq il-proposta ġanħat tal-Kumitat Minu favur, minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nixtieq li nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni kif kienet emendata minnu favux, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. U fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Die Abstimmung ist geschlossen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 Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, jena nixtieq li nuża din l-opportunità sabiex nejt li ma nistax nifhem jena eżattament kif fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. Aħna ma kellna l-ebda e, punt fuq l-aġenda marbut mal-suġġett tar-rapporti ġifi jiġifieri reduzzjoni tal-Euro tal-Latvja. tal euro tal latvja tal latvja Dan huwa soġġett importanti u jiena naħseb illi jekk aħna nieħdu pożizzjoni ġara fil-kumitat dan ma jfissirx li aħna nistgħu nitfgħu kollox taħt it-tapit u ma niddiskutux dan il-punt. Jiena naħseb illi minħa tal-konferenzi tal-Presidenti naraw illi fil-fatt ma kienx mill-qwad talba tagħna li aħna għandna jkollna diskussjoni fil-plenarja. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi fil-fatt hemm ċertu punti oħra li għadin fuq l-aġenda tal-plenarja tara li huma neqs importanti minn dan il-punt. Għad raġuni jiena jkolli ngħid illi hija ħaġa li ħasra kbira li fil-fatt is-sobija tal-Latvja fl ewro aħna maħniex għadin niddiskutu għantu għal daqshekk importanza għak fil-plenarja u nix ngħid kom u illi subija tal latvja fl ewro jiex għagġa aħna għanna nkunu kontenti bija u naħseb li f'dak l aħħar din l ħar sena b'dak li ġara aħna nistgħu nagħtu iktar attenzjoni dak li ġara. Jiena naħseb ukoll li fil-fatt nittama li kun nista' eh, nilqa l-Latvija fosna fil-żona euro fl-ewwel ta' jannar 2015 iżda naturalment dan irid ikun soġġett tal-approvazzjoni ta' kulħadd. Grazzi. Danke. Herr Kollege Balz, wir treten in die Abstimmung ein. Änderungsantrag 1. Tajjeb, ma mela nista naddu għal-votazzjoni nominali fuq il- fuq rapport ta' Sur Balz kieġobkom votaw. L-emenda numru jħed inti votazzjoni magħluqa ma diċ. L-emenda numru nejn Votazzjoni nominali wkoll. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni sa maddiċ. Naddu issa sabiex nivvotaw fuq il-rizoluzzjoni leġislativa. Votazzjoni nominali kieġu kun votaw. Votazzjoni maluqa. Maġġoranza kbira dan ir-rapport kien adottat proset l latvja Issa naddu sabiex nifutaw fuq il-punt li jmiss, ġivi sigurta fit-toro, għanna l-emenda numru 4, minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Dik tixtiequ nistaw nerġun niċċekkjaw per mis-sabotazzjoni nominali kieġobkom. Beend, Abstimmung beendet. Angenommen. Votazzjoni nominali għaddiet, ġifiri. Nitlobkom sabiex tollu jdejkom sewa meta taħna jkollna votazzjoni normali dik ma tkunx nominali, ħalli narfu mill-ewwel. Mela emenda numru wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħ biex tkun votaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda numru 2, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Il-test oriġinali tal-paragrafu 16 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda numru 3 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, ma ditx. Naddu issa sabiex nivvotaw fuq it-test kollu kamu. minu favur, Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu sabiex nirfutaw fuq il-rapport tas Sur Tavares. Emenda numru wieħed. Din kienet fil-fatt emenda alternativa ta' partit, minna ta' partit politiku, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma' deċ. Naddu issa sabiex nirfutaw fuq l-emendi 2 sa' 6 minu favur, minu kontra. Aħjar, nikontrollaw għadi permess votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kieġabkom. Votazzjoni samaluqa. Din hija adottata diet. Issa, naddu għal 69 ma' żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. it parti minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa Taħjar nil-kontrola jek jekk tixtiequ mela l-votazzjoni nominali miftuħa kieġabkom. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 70, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kieġu konvotaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 73, votazzjoni nominali u kol, votazzjoni miftuħa, kieġabkom. votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 73. Votazzjoni nominali għadar boħra niftaħ il-votazzjoni. Ist geschlossen. Ange Nara, il-votazzjoni għaddit. Paragrafu 78. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni samaluqa għaddit. 79, paragrafu 79, votazzjoni nominali u koll. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Naddu issa għal paragrafu 80, anzi 80, skużawni fis partijiet, l-ewwel parti minnu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu sa sabiex nittisku nivutaw fuq eh, paragrafu 81 votazzjoni minna l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 85, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa sabiex nivutaw fuq il propozizjoni ta' rizoluzzjoni kif hija mibdula minnu favur minu kontra min jastjeni għaddit Jek tixtiqu nistaw nikkontrollaw permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġa konfutaw. Votazzjoni maluqa għaddit Naddu issa sabiex nivvutaw fuq eh, il-rizoluzzjoni Mutin rizoluzzjoni konġunta fuq l-arar reċenti fl-Ewropa nixtieq illi fil-fatt nivvutaw fuq il-test ġenerali kien imresqam minn partiti diversi minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu sabiex issa votaw fuq ir-rapport tal-Onorevoli McCarthy li għadwar riforma tal-istruttura tas sistema bakkarja tal-Unjoni Ewropea. Nibdew b-votazzjoni nominali fuq l-amendment dwar votazzjoni miftuħa kif votaw. Votazzjoni sa magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 8, żewġ partijiet l-ewwel l favur tini parti kontra ta' għaddiet. Tini parti ma' favur kontra ta' għaddiet. Paragrafu dissa tat test oriġinali u maqsum żewġ partijiet. L-ewwel parti għandna votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tini parti votazzjoni nominali u koll, kjoġobkom votaw. Votazzjoni samaluqa. Għaddit. Paragrafu dessa li għanna l-inċiż 26 votazzjoni nominali kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Għanna paragrafu d-dissa il-inċis numru 7 votazzjoni nominali kieġobkom ivvutaw votazzjoni maluqa għaddiet. Naddu issa għal paragrafu 10 ma' sun żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet tini parti favur kontra Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 13. Maqsum ukoll żewġ partijiet. Votazzjoni nominali l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa assa. Għaddiet. Tieni parti minnhom favur. U kieġobkom ivvutaw. Votazzjoni nominali rġejna. Votazzjoni jamaluqa. Għaddit u koll. Paragrafu 14. Maqsum kol żewġ partijiet. L-ewwel parti minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit it-tieni parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġobkom. Votazzjoni issa magħluqa. Għaddit. Naddu issa sabiex nifutaw fuq il-paragrafu 16 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Issa wara l-paragrafu 16 għandna l-emenda numru 1. Votazzjoni nominali. Kieġab futaw. nalqu il-votazzjoni għaddiet Naddu issa l-paragrafu 30, maqsum żewġ partijiet l parti minn favur. Minu kontra, astenzjonijiet, għattiet, it-tieni parti minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Nemmen numru 2, votazzjoni nominali miftuħa kieġobkom votaw. nara il-vot. Għaddit. Naddu issa premessa E maqsum żewġ partijiet. Votazzjoni nominali għall-ewwel parti kif ġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit it-tieni parti kif ġobkom votaw. Votazzjoni samaluqa. Għaddit u ukoll. Naddu issa għal premessa jie, l-ewwel parti minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għad it-tieni parti hija permezz ta' votazzjoni nominali kon votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-premessa sa L. Il-votazzjoni nominali kħiġab konfutaw. Nala il-vot. Għaddit. Issa naddu sabiex nifutaw fuq il-premessa numru M. Minu favur kħiġab komu bidejkom kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa T. Ejja nivutaw b'żewġ partijiet. Nur parti minn favur. Minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa F, votazzjoni nominali, kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa għal premessa għaje, massima żewġ partijiet, l ewwel parti minu favur. Minu kontra, assenzjonijiet. Għaddit, it-tini parti minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għaddit. Għanna Signora t li tixtieq titkellem. Le. Naddu l-ewwel għal-vot fuq il-premessa Votazzjoni nominali votaw. nal Nalqu votazzjoni għaddiet. Naddu sabiex nivvotaw issa fuq eh, il-proposta ta' rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, proset l-rapporter. Issa nadisa biex nifutaw fuq il-rapport tal-Onorevoli Von dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea għanna paragrafu 12 f'żewġ parti paragrafu 5 f'żewġ partijiet l-votazzjoni nominali narqu l-votazzjoni għaddiet it-tieni parti kieġobkom uru bidejkom minn favur minn kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 16 minn favur. minn kontra. Astenzjonijiet ma Paragrafu 10 test oriġinali maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti minn favur. minn kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Votazzjoni sa magħluqa. Għaddit. Paragraf 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni samaluqa. Għaddit. Emenda numru 4, mil favur. Nu favur u kontra, si, astenzjonijiet ma' Naddu issa sabiex Nivvotaw fuq eh, il-test maqsum żewġ partijiet minu favur. L-ewwel parti kontra stazzjonijiet għaddit it-sattini parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni kif ġabkom votaw. Mela, il-votazzjoni għaddit Paragrafu 14. Minu favur l-ewwel parti, minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti minu favur. Votazzjoni nominali di. Nala il-vot. Għaddiet, naddu issa għal paragrafu 18 menda 17 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma' Emenda 18 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet matieċ. Emenda 19 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet matieċ. Paragrafu 20 maqsun żewġ partit l-ewwel partij, għal-permess ta' votazzjoni minn għalhekk iġobkom votaw. Nara il-votazzjoni. Għaddit, it-tini parti minn favur. Minn kontra, astenzjonijiet. Għaddit, paragrafu 25, votazzjoni nominali kom votaw. Nara il-vot. Għaddit, paragrafu 26, votazzjoni nominali minn favur. permezz ta' votazzjoni nominali. Kieġobkom votaw. Nala il-vot sa Għaddiet. 34, paragrafu 34 ma' żewġ partijiet, l-ewwel parti minn favur, kieġobkom uru bidejkom kontra astenzjoni ta' għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali u votaw. Nalaq il-votazzjoni għaddit. Paragrafu 60 ma summu kol żewġ partijiet l-ewwel partija permezz votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Nara il-vot. Għaddit. It-tieni parti minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 5 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Matiċ. Emenda numru 2 minu favur. Jixtiequ illi jkun hemm kontra tal-emenda numru 5 jekk jogħġobkom. Erġgħu votaw mela fuq fuq rasa votazzjoni nominali. Niftaħ il-vot. Nalqu. Għaddiet. Iva, kelkom reġun, grazzi tal-li appoġġajtuni. Mela issa naddu għal-emenda numru 2 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Jek tixtiequ nikkontrollaw din ukoll. Emenda numru 2 kieġobkom votaw. Nara il-vot. Għaddit, emenda numru 6, minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Jek lawa. U Huwa diffiċli ħafna li tkun taf eżattament minħabba li xie 20% biss kom jillu jdejkom sew. Nalqu il-vot ma tatix. Emenda seba. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Jek tixtiju nikkontrollaw din ukoll. Nara mela, il-vot. Għaddit. Naddu issa sabiex nivvotaw fuq l-emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kif ġobkom votaw. Nara il-vot. Mattiċ. Emenda numru 9. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 10. L-istess maġġoranza tal-ewwel iżda jekk tixtiequ nistgħu nikkontrollaw jekk iġobkom votaw fuq l-emenda numru disa' mela votazzjoni nominali. Nala il-votazzjoni. Maddiċ 332 favur, 332 kontra, ma ma taddix. Emenda numru 10, nu favur nu kontra. Astenzjonijiet għatet. Emenda numru 11. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddit. Jek tixtiju nikkontrollaw mela le. Votazzjoni miftuħa. Nala il-votazzjoni. Għatet. Paragrafu 71, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġob votaw. Votazzjoni samaluqa. Għaddit. Għanna l-emenda 20, issa votazzjoni nominali, miftuħa kieġob votaw. Maluqa issa l-votazzjoni. Għaddit. Emenda 12 minu favur. Kieġab komuru sew bidejkom. Minu kontra. Adottata sta ħjar nittestjaw votazzjoni, aħjar nitċekjaw issa. produzzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 13 din permess ta' produzzjoni nominali kieġobkom votaw. Produzzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 14 dew. Minu favur. Minu kontra. Min jastieni. Jek tixtiju nikontrollawa mela le, kontrollawa. Pozizjoni miftuħa. Nara, mela, il-votazzjoni ma tiġ. Emenda 15, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Ma ddiċ. Jek tixtiequ nikkontrollaw mela le, nitaw permezz ta' votazzjoni elettronika. Dejjem l-istess ħaġa, ngħidilkom illi tollu jdejkom sew minħabba illi maħniex qegħdin naraw idejkom sew. Nala il-votazzjoni, votazzjoni mal-waqa. Naslu sabiex nivutaw fuq l-emenda numru 3 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 89 ta' test oriġinali votazzjoni nominali kieġob kon votaw. Votazzjoni samaluqa. Għaddit l-emenda numru wieħed minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa naslu sabiex nifutaw fuq test kollu kemmu minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Proset l-Onorevoli Von. Naddu għal aħħar rapport ta' Sinjura Ċaskova l-ewwel emenda minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela t-tini wahda t-tini emenda taqa, jek tixtiqu li nikontraw mela nistaw nivutaw nerġaw fuq l-emenda numru wieħed kieġab kon votazzjonija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. U li fadal li hemm miktub eh, bħala emendi jaqaw ma jibqawx validi. Mela bekk aħna nistgħu ngħidu li temmejna il-votazzjoni nistgħu nkompli bl spiegazzjoni tal-vot. Nawguralkom li klat tajba.